Mena dan ir-rapport għadda u bħalma qed nixtieq l-attenzjoni tagħkom. Palma tafu fis-16 ta' Lulju Sur Corvin Mika fil-sessjoni plenarja għamil ċertu kummenti li mhumiex skont ir-regoli ta' proċedura tal-Parlament Ewropew u għamel kummenti razzisti. <clears throat> jina rajt il-minuti tal-laqa u tlabt li sur Kovrmik eh, biex jikummenta, tlabtu biex jirrevedi il-klim tiegħu fid-9 ta' settembru u rrifjuta li jbiddel klimu u ħajżom mal-pożizzjoni tiegħu. Kummenti diskriminatorji u razzisti huma projbiti f'dan il-Parlament taħt ir-regola 166 għalhekk jiena iddeċidejt li nimponi pina jew penali fuq is-sur Corvin Mika eh, ħa e, jitnaqsulu 10 um, allowances ta' kuljum. Gegen diese Entscheidung kann der Kollege innerhalb von binnen innerhalb von 14 Tagen ab dieser Dan il-membru parlamentari għandu ġimatej minn l-avviz tal-lum biex jappella id-deċizjoni. Umbat, id-deċiżjoni tkun fidejja. U il-sessjoni hija magħluqa.